ich sehe, Frau Creighton ist noch nicht im Saal. Dann schlage ich vor, dass wir... nara li Sir Kreti mux ija ta' unik fosna għalek għanibdew natu l-kelma l-Honorable l-Sir Barroso. President, jina nishtiq nġbet l-attenzjoni tijak, għanzi ġbit l